Presidente. President. Kollegi, inkomplu bis-seduta tagħna. Inħabbar ir-riżultat tal-votazzjoni numru tal-votanti 733. Maġġoranza tal-membri li jagħmlu fil-Parlament 374 voti favorevoli 383 Voti kontra. Voti kontrari 327. Astenzjonijiet 22 u kien hemm nullazzjoni waħda u allura għabbażi ta' din dan ir-riżultata is-sinjura Presidenta ġiet maħtura u eletta nifirħila lis-sinjura Ursula van der Leyen għall-elezzjoni tagħha u natija l-isbaħ awguri tiegħi fit-twettiq tal-mandat tagħha f'konformità mal-artiklu eh, 214 paragrafu 3 jiena nistiden nistieden issa li l-komissar, il-sinjora komissarju biex, biex e, tibda il-ħidma tagħha għall-għażla tal-komissarji tal-Kummissjoni Ewropea. Dan ħan iffirmaħ fi sem il-Parlament Ewropew. E U naħanatija peress li għaw natiħ li Sinjor President peress li għat tinsab prezenti hawnhekk. Signora von der Signora von der Leyen, nifraħlek għal darboħra fi il-Parlament Ewropea għal ħatra tiegħek bħala President tal-Kummissjoni Ewropea fissem il-kollegi tiegħi naturalment nifraħ nifraħlek fissem din l-Assemblea u issa tibda fażi importanti ħafna għall istituzzjoni Ewropej. Irridu nippreparaw ruħna l-elezzjonijiet tal-komissarji li jkunu maħt maħtura li ħajkunu eżaminati b'mod skruplus ħafna mill-membri kollha ta' dan il-Parlament aħna nistennew li s-soġġetti kollha tkellimna eh, dal-għodu eh, f'din l-awla ikunu rispettati u waqt l-awdizzjonijiet il naraw ukoll il il-mandati kompetenti daw is-snin ħajkunu importanti ħafna rridu niffaċċjaw il-problemi kollha u jridu jkun hemm kooperazzjoni miqrib ħafna bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Issa nagħtik il-kelma għal messaġġ tiegħek lill-Assembleja tagħna. Jekk jogħġbok, Sinjura. Mr. President, um, Sur President, membri onorevoli ta' dan, il-Parlament, jiena verament ninsab onorata u kuntenta ħafna u nirringrazzjakom għall fiduċja li rejtu fija. Il-fiduċja li qed turu hija l-fiduċja li qed titpoġġa fl-Ewropa. Hija fiduċja f'Ewropa magħquda u b'saħħitha minn il-vant għal ponent minn naħa ta' fuq għal naħa isfel. Il-fiduċja fl-Ewropa li lesta tiġilet għal ġejjieni u mhux tiġilet kontri għan nifisa. Il-fiduċja tagħkom lejn l-Ewropa illi eh, tfisser li ħanersu l-nisfidi fl-imkien. U l-ħidma li għandna quddiemna eh, verament Nemmen li hija responsabilità kbira u x-xogħol tiegħi ħajibda minn issa. Jiena nixtieq nirringrazzja lill President Sassoli u nirringrazzja lill mexxejja tal-gruppi, il-membri kollha tal-Parlament li iddeċidew li jivvotaw favorija llum. Il-messaġġ lejkom kollha huwa li għandna naħdmu flimkien b'mod kostruttiv għaliex jekk naħdmu flimkien hekk ikollna Ewropa maquda u b'saħħitha. Nirringrazzjakom. Grazie. Grazzi, Signora von der Leyen, u issa ħanaddi il litri lill-Kunsill. Naturalment ukoll il-President Donald Tusk bid-deċiżjoni li ittieħdet mill assemblea tagħna s-seduta nħaneġa nissospendi għal ftit minuti. Grazzi. Kollegi, la seduta Mela, nissa nkomplu bis-seduta, nitlobkom tieħu tieħdu postkom jom kella toħorġu mill-awla jekk mintom se tieħdu sem fil-din il-parti tas-seduta. Kollegi, kollegi, bl-edukazzjoni kollha nistieden il dawk li mhux se jieħdu sem f'dan id-dibattitu biex jitilqu mill-awla biex inkunu nistgħu inkomplu. L-ordin. Mela, l-agenda issa titlob minna li kunem dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Komissjoni u rappresentantoli tal-Unjoni għal politika ta' sigurtà u affarijiet barranin fuq l-implementazzjoni tal-istrateġija globali tal-Unjoni Ewropea nat il-kelma li s-Sinjura Federica Mogherini u pers dinja l-ewwel darba li e, e, waqt li l-presidenza tiegħi nirringrazzja ta' xogħol li wetqet tul dal-mandat nawgurala u anka nawgurala wkoll għall-impenn futur. Jekk jogħġbok, Sinjura. Grazzi President, għalija huwa ta' pjaċir u unur illi nkun f'din l-awla kif fimt sew dan huwa l-ewwel mid-dibattiti li jien għandi l-pjaċir li nkun hawnhekk u dan huwa wkoll fost l-aħħar dibattiti li jkolli eh, hawnhekk. Nixtieq inawguralkom il-koll tal-li ġejtu għal darba oħra jew ġejtu għal l-ewwel darba u nixtieq anki nifraħ lill president il-ġdida tal-Kummissjoni Ursula u għandna naħdmu flimkien tajjeb dawn l-aħħar snin b'mod partikolari fuq ix-xogħol komuni tagħna għad-difiża tal-Unjoni Ewropea. Jiena ċerta li l-Kummissjoni se tkun ehm, fidejn tajbin. Ehm, aħna ħdimna fuq numru ta' affarijiet jiena Ursula flimkien mal-Ministri ta' Difiża u Affarijiet Barranin mill-Istati Membri wħud minnhom qed narhom hawnhekk eh, issa bħala membri parlamentari u aħna dejjem dibna fuq l-istrateġija globali illi anki daħalna fit tliet snin ilu. U eh, l-istrateġija globali kien eh, kien il-mod ta' kif aħna mxejna f'dawn l-aħħar tliet snin, aħna preparajna u abbozzajna dan kollu Eh, fis snin ta' qabel. Nixtieq ringrazzja fil-fatt il-Parlament Ewropew eh, preċedenti talli abbozzaw eh, l-istrateġija ma wkoll talli bidlu dan il-klim L-istrateġija globali kienet parti minn xogħol globali bi 28 stat membru tal-Unjoni u ħafna membri tal-Parlament illi kellhom ir kbir. MEPs kif ukoll membri tal-Parlamenti Nazzjonali u kien hemm think tanks, soċjetà ċivili, ħafna xogħol minn differenti. Kienet opportunità biex niffokaw fuq il-valuri u l-interessi illi il-koll eh, għanna bħala Ewropej li l-in mill-familja politika u minn dibattiti ideoloġiċi. Aħna qbilna illi għanna bżon insaxħu u nikkonsolidaw il-rwol tagħna bħala eh, fornitur ta' sigurtà globali u bilna illi l-sfidi li għanna fil-futur hemm bżonn għalihom eh, soluzzjonijiet multilaterali u l-Unjoni Ewropea hija importanti u tagħmel differenza fid-dinja jekk aħna naħdmu bħala Unjoni waħda. Ovvjament hemm ħafna affarijiet eh, fl-istrateġija globali nittama li rajtuha imma nittama li rajtuha anke wkoll ir-rapport li ppreżentajt il-xahar ieħor eh, fil-Kunsill meta ddiskutejna l kontenut tar-rapport eh, mal-Kumitati Deve u għatfit għafet. Eh, aħna għandna ħafna paġni ta' kisbiet kif ukoll alternattivi li jista' jkollna għal-ġejjieni u dan huwa x-xogħol illi se nkun qed inressa fil-konsiderazzjonijiet futuri sabiex nużaw l-istrumenti li għandna sabiex naraw kif ħa nirranġaw il-futur tal- politika ta' diviża fil-Unjoni Ewropea. Ġifieri hemm ħafna aktar minn dawn il-kunċetti fil-istrateġija globali ma nifoka fuq dawn it-tliet punti: is-sigurtà u d-difiża, il-multilateraliżmu u l-idea ta' Unjoni Ewropea aktar maquda. L-ewwel nett fuq id-difiża aħna urejna li din l-Unjoni Ewropea tista' tasal riżultati jekk hemm rieda politika. Xi drabi wkoll ilħaqna aktar milli konna qed nistennew u naħsbu meta konna qed nitkellmu fuq li jkollna struttura permanenti għad difiża kien hemm min kien hemm eh, ħafna li kienu eh, xettiċi. Jien niftakar li ddiskutejta eh, fl-ewwel smih tiegħi stess ħames snin ilu meta kellna dan id-dibattitu mal-Kumitat Konġunti ta' Afet u Deve. Imma għalkemm kien hemm din ir-reżistenza kollha xorta waħda xilna u mxejn aktar qudiem bil-Fond Ewropew għad-Difiża u eh, l-fondi għal-difiża u dawn mhumiex biss eh, ismijiet imma qed nitkellmu fuq bidliet vera għas-sigurtà tagħna qed ngħinu lill-istati membri sabiex l-ispejjeż ta' difiża tagħhom ikunu aktar effiċjenti u jużaw il-kapaċitajiet militari kollha li hemm bżonn. jiġifieri fil flajru ehm, fil pra u fil spazju fil Issa il-missjoni tagħna għandhom strutturi aħjar u qegħdin nimpenjaw ruħha biex eh, nofqu aktar fl-azzjoni ċivili li tibqa' eh, xi ħaġa li aħna kburin fiha fl-Unjoni Ewropea li nkunu ċerti li hemm sigurtà u difiża eh, fl-Unjoni Ewropea eh, rajna li issa tieħdu nittieħdu l-ewwel passi wara ħafna snin. Aħna eh, għalkemm li lil nfusna u wkoll il-sigurtà u difiza ma' msieħba madwar id-dinja. Bdejna bin-NATO imma aktar minn hekk. Jien għadni kemm ġejt mill repubblika tal-Afrika Ċentrali u aħna ħdimna fl-Unjoni Ewropea flimkien ma' dawk li qed iżommu l-paċi u jiena kont fis-Saħel ukoll ftit ilu fejn ejna l-pajjiżi tas saħel sabiex ehm, ikunu jistgħu jkollhom il-forza militari tagħhom. Issa, il-multilateralizmu, l-Ewropa huwa hija seta multilaterali hija parti mid-DNA tal-proġett Ewropew. Fis-snin il-multilateralizmu ehm, daħlet taħt ħafna pressjoni u eh, din investu fil-multilateralizmu aħna żidna aktar appoġġ finanzjarju lil ġus Magħquda pereżempju għajna eh, lill-aġenzija għar-refuġjati palestinjani għejna lill-segretarjat ġenerali tal-ġnus magħquda għall-aġenda ta' riforma imma wkoll dejjem provajna nsibu soluzzjoni multilaterali għal ħafna problemi differenti u diffiċli ta' żmienna jiġifieri mhux biss qed nagħtu l-fondi għal ftehim nukleari mal-iran għall sdgs li jkollna l-ftehim ta' pariġi ehm, fis-seħħ imma anki għandna l-FTAs. Apparti minn hekk dejjem ħdimna biex ikollna qafas multilaterali. Meta ma kienx hemm qabel, wara dawn id-dibattiti aħna ħankun qed nitkellmu fuq il-Venezuela u il-punt ta' kuntatt li kien hemm l-Unjoni Ewropea biex nippruvaw ngħinu u bħala eżempju nixtieq nitkellem ukoll fil-kooperazzjoni mal-Unjoni Afrikana u ġisma' Uda konferenza fuq is-Sirja u anki l-laqat reġjonali biex ikun hemm iktar paċi fl-Afganistan. Dawn huma eżempji tal-approċċ multilaterali tagħna b'mod konkret. U aħna mhux biss defendejna il-multilateralizmu imma anki irrinnovajnieh bil-soluzzjonijiet differenti. It-tielet punt, il-mod ta' kif aħna naħdmu. Dan kien part importanti mill-strateġija globali tliet snin ilu u naħseb illi għamilna ħafna xogħol sabiex intejbu kif aħna naħdmu fl-Unjoni Ewropea stess. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill Parlament Ewropew tal-mandat preċedenti u jna ċerta li intom ħadd tkomplu b'dan il-mod ukoll nirringrazzjakom tal-appoġġ u kontribuzzjoni sabiex aħna nkunu nistgħu nżidu l-koerenza u l-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Waqt dan ix-xogħol aħna kellna l-aktar suċċess meta konna maqudin U dan kien, din kienet l-qalba tal-istrateġija globali. Ġifiri l-Unjoni mhijiex biss ta' prinċipju eh, u l xi ħaġa li nkomplu fuq missirietna manki l-Unjoni maquda tista' twassal relazzjoni iktar effettiva. Jekk aħna nkunu maqudin verament eh, nagħmlu differenza fid-dinja, m'hemmx stati membri kbar u żgħar stati membri eh, li forsi għadhom irridu jimxu imma nistgħu nkunu effettivi biss jekk inkunu maqudin. U jekk inkunu maqudin nistgħu navanzaw l-interessi u l-valuri tagħna. U meta nagħmlu dan kollu b'mod maqut, nagħmlu differenza, differenza kbira, mhux biss għalina manki għall-imsieħba madwar id-dinja. Allura matul is-snin għamilna ħafna progress fl-opinjoni tiegħi. Pereżempju għadna l politiċi tagħna fuq is-sigurtà u l-iżvilupp u anke ħaresna lejn il-naħa esterna u interna tal-azzjoni b'xogħol iktar koordinat internament fil-Kummissjoni grazzi għall gruppi li stabbilixxejna mal-kummissarji eh, fuq il- fuq l-azzjoni esterna li jiltaqgħu ta' spiss, jiltaqgħu anke f'dawn l-aħħar ħames snin, u l-istati membri pereżempju wkoll ikkoordinaw ħafna iktar minn qatt qabel fil-Kunsill tas-Sigurtà xi ħaġa illi eh, kienet maħsuba bħala xi ħaġa impossibbli ftit snin ilu. Il-progress tagħna allura kien possibbli minħabba li kien hemm rieda kollettiva politika biex nimxu l qoddim Jiena nixtieq naqsam magħkom ukoll illi jiena konxja b'dawn il-kisbiet u dan kollu eh, jista' jintilef jekk ma jkunx hemm ir politika u dan huwa l-messaġġ li nixtieq ngħaddilkom ir-riżultati jridu jiġu konsolidati. u l-affarijiet li ftaħna f'dawn l-aħħar tliet snin erba' snin issa jistgħu jiġu eh, esplorati iżjed u eh, anke mwissa imma rridu nagħmluha b'determinazzjoni u brieda politika. Il-Parlament Ewropew kien eh, kruċjali għal dan il-progress, il-membri tal-Parlament dejjem kienu atturi importanti ħafna għal politika barranija tagħna bil-osservazzjoni eh, politika, bil-politiki differenti u anke li niffokaw fuq il- ta' drittijiet tal-bniedem u nirringrazzja wkoll il-mandat il-membri tal-mandat ta' qabel u niċċerta li ħankom naħdmu f'din id-direzzjoni. L-irwol tagħkom huwa importanti ħafna. Intom ħajkolkom eh, l-aħħar deċiżjoni fuq kwistjonijiet fundamentali tad-difiża u s-sigurtà u ħajkolkom deċiżjoni tal budget Ewropew biex bekk naraw xi direzzjoni se jkollna f'dawn l-erba' snin li ġejjin. U għalhekk jiena nitlob Ewropa maquda Ewropa li aktar bsħita milli kienet ħames snin ilu u allura naħseb hija iktar urġenti wkoll fis-snin li ġejjin illi eh, anki tagħżlu l eżatt tajba u nċerta li intom tieħdu deċiżjonijiet mod iktar responsabbli mod iktar effiċjenti biex eh, naħdmu fir-rwol tagħna bħala Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Viċi Presidentu Rappresentantoli, u issa nista' niftaħ il-dawra ta' gruppi politiċi Nibdew bil-Onorevoli Galer li huwa l-kap tal-PPE. Grazzi President. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazz nixtieq nifraħ eh, eh, lil Ursula von der Leyen bħala President tal-Kummissjoni jiena ċert li meta nitkellmu fuq is-sigurtà barranija u d-difiża ħad tkun qed taħdem anki Sur Burrell ħajkun qiegħed jaħdem magħhom aħna kollha rridu nkunu ċerti illi naħdmu flimkien illi naħdmu b'mod multilaterali skont ir-regoli u hekk naħdmu fl-interess kollettiv tagħna. Il-Parlament ħadem għal din l-istrateġija globali u kontribwixxa għal dan l-ispirtu kostruttiv u hekk nkomplu nagħmlu waqt dan il-mandat. Pereżempju, meta nitkellmu fuq l-istrument ICI il-ġdid aħna nixtiequ nagħtu l-input tagħna manki nużerġitaw l-influenza tagħna. Hemm kriżijiet madwar id-dinja Eh, li qed narrawhom jekk qed nitkellmu fuq il-vant u posti differenti madwar id-dinja naħseb illi aħna rridu naħdmu flimkien sabiex nimxu l qoddim u rridu nieħdu eh, nota wkoll li aħna għandna interessi komuni xi ħaġa li m'għandniex ninsewha. Grazzi ħafna issa ngħaddu għas Sinjura Piri għal minuta u nofs fisem Is-SND, grazzi ħafna President, l-snin ilu eh, il-Parlament laqa l-strateġija globali bħala rollback għal Ewropa aktar reżiljenti. Aħna ridna eh, viżjoni pragmatika fejn nitkellmu fuq l-għannijiet, l-interessi, l-istrumenti u l-imsieħba tagħna. Aħna mxejna ħafna l-qoddim minn dak iż-żmien u minħabba l-inċertezza globali, l-istrateġija globali għenet l-sigurtà Ewropea u waslet għall-imsieħ eh, eh, sobijiet multilaterali u anki hemm governanza aktar. E, għamilna e, ħafna progress fid-difiża, fis-sigurtà u aħna nkomplu naħdmu dan kollu biktar sforzi biex ninkludu l-kwistjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett irid ikun hemm perspettiva ċara l-Unjoni Ewropea għal iktar pajjiżi stati membri u irid ikun hemm ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni u anki jkun hemm komunikazzjoni tajba mal-frontieri Eh, ma' pajzi tal fintiri biex ikollna ehm, eh, politika ħjar mal-ġirin tagħna. Eh, iva, id-dinja sejra ħjar internament il-valuri tagħna ta' demokrazija l-istat ta' dritt qed jiġu sfidati fil-bażi tagħhom. U esternament qed naraw li hemm ħafna setat minn pjattaformi multilaterali u anki hemm iktar sfidi Eh, ta', ta sigurtà u anki hemm il-bidla fil-klima. Jiġifieri għandna bżonn l-Unjoni Ewropea iktar minn qatt qabel u d-dinja wkoll għandha bżonn l-Unjoni Ewropea jekk aħna rridu nindirizzaw dawn l-isfidi globali eh, b'suċċess. Grazzi. Grazzi ħafna issa fisem ir-Renew Europe. Issa ngħaddu għas Sinjura Vautman sal-minuta u nofs. Grazzi ħafna President, il-lejla tajba, membri u Sinjora Mogherini. Il-kollegi tiegħi diġà qalu dan eh, tliet snin ilu aħna bħala msieħba aħna ħroqna l-istrateġija globali dan kollu kien kruċjali u aħna fil-Parlament verament ridna li jkollna din il-boxla għall-azzjoni esterna tagħna madwar id-dinja. Kien żmien verament eh, inċert u bl-istrateġija globali kellna din il-boxla biex aħna nkunu nistgħu naraw kif jista' jkollna aktar sigurtà Eh, madwar id-dinja u inti qed b'mod ċar ħafna illi meta mrida politika eh, dejjem għamilna suċċess u kellna riżultati qed naħseb fuq dak kollu li għamilna f'pesco fil-difiża fl-emissjonijiet inti kollha semmejthom, jiġifieri proset imxejna il quddiem il-faċilitar tal-paċi din hija xi ħaġa importanti aħna rridu niżguraw li aħna imsieħeb ta' fiduċja Eh, jiena nemmen li ksibna riżultati f'dak il-qasam ukoll. Importanti nħarsu l qudiem l-futur. Naraw fuq xiex għandna naħdmu iktar u naħseb illum għal eh, kif għandna l president ġdida tal-Kummissjoni kellna eh, dibattitu interessanti magħha u ma ma nridux ikun anonimi għal politika barranija tagħna jiena naħseb li jista' jkollna Ewropa aktar b'saħħit aktar maquda u hekk rridu naħdmu aktar fuq id-difiża. Jiena naħseb għalhekk irrid ikollna armata Ewropea u fl-aħħar nixtieq nirringrazzjak Sinjura Mogherini kellna ħafna dibattiti tajbin magħkom ħafna lieli u għalhekk nirringrazzjak eh, grazzi għal din l-istrateġija globali. C'è una blue card per lei. Hemm blue card għalik, Signora Vautmans. Minant Claire Fox, taċċetta? Iva, Sinjura Fox. Jiena xtaqt nistaqsi. Jekk in-nies individwali eh, minn demos fil-pajjiż individwali qatt ġewx mitluba biex jivvotaw għal armata Ewropea. Din hija ideja federalista li tmur kontra s-sovranità nazzjonali, kontra d-demokrazija u hija ideja kera tal-biża' militari. Ġifri l-Unjoni Ewropea qed tgħid illi kollha din il-politika barranija. Hija ġa diffiċli li inti tgħix fi stat membru li tikkontrolla dawk li qed jaħdmu għas-soċjetà u li jaħdmu b'mod eh, responsabbli, imma l-idea li hawnhekk fil-Parlament ikoll jitkellem fuq politika barranija mingħajr ma jkun hemm votazzjoni fuqha hija xi ħaġa eh, tal-biża' aħna tal-Partit tal-Brexit ma naqblux magħha. Jekk jogħġbok, Sinjora Vautman. Micro, please. President, jien naħseb li l-Bulkard edemmek għal mistoqsija, jien ma smajtx mistoqsija, jiena smajt biss eh, dikrazzjoni kontra l armata Ewropea, u l-ura ħanaqbiza din il-blue card, naħseb illi n-nis eh, għalu urew fil-Eurobarometer illi irridu kunem kollaborazzjoni aħjar. U jiena jiena personali favur Armata Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq infakkar lill membri kollha illi l-blue cards qegħdin hemmhekk sabiex tiġim titrassaq mistoqsija u mbagħad min irrit irrid iwieġeb għal din il-mistoqsija. Issa fisem il-ħodor ehm, u għandna lil sur Butikofer. Annuta, grazzi ħafna President, Sinjura Vice President, kollegi, jiena personalment naħseb li hemm differenza kbira bejn l-Armata Ewropea u li jkun hemm iktar kooperazzjoni fuq difiża. Imma din dan huwa kumment f'parentesi biss. Jiena naħseb li hemm valur importanti illi l-ewwel Wieħed mill-ewwel dibattiti fil-Parlament huwa fuq l-Strateġija Globali tal-Unjoni Ewropea għaliex dan ħajkun fil-qalba tax-xogħol kollu tagħna matul dawn is-snin li ġejjin.